għal-votazzjoni illum il-ħamis, kullħat jishtiq imur l lura d-dar għalhekk inħeġġitkom biex tamlu kem jistajkun punti ta' ordni u diskussjonijiet biex nispiċaw iżjed kmieni.